Now I give. Okay, we are going to start the vote if you are so kind. Mela nibdew issa il-sessjoni tal-votazzjonijiet votazzjoni nitlobkom tiħdu postkom. Uh, there is um, there is a request to present a Aw talba ta' point of order mis signora Regner. Il-mikrofonu fidek, signora Regner. Grazie, President. Fid-dibattitu li għadu kifala fuq ir-rapporti għal tkabbiru l-impigi, jina provajt namel mistoqsija għal uh, onorevoli Obermajer, ma kienx possibli għaxuwa tela mill-awla mill-ewel, ma li jitkellem Jina nishtiq illi il-membri tal-parlament jibqaw fl-awla biex nkunu nistaw l-om il-karta blu meta jkun hemm bżonn. Yes, yes, Mrs. Regner, you are very right. Għandek raġun.